fil affas tal-kooperazzjoni tal-Pulizija u ġudizzjar f'materji kriminali. Nixtieq infakkar il-membri li m'għandniex proċedura tal-keċ għal dan id-dibattitu. Il-Kummissarju Sinjura Damanaki fidejk. Grazzi ħafna, President, kollegi. Il-Kommissjona għamlet il-proposta l-abbozz tagħha f'jannar għal żewġ raġunijiet l-ewwel net biex tiżgura li jkun hemm protezzjoni tad-dejta ta' livell tajjeb għall individwali skont kif jistipulaw trattati u anki biex toffri lin negozju tal-Ewropa reġim neutrali ta' protezzjoni tad-dejta. Issa hemm bżonn li nagħmlu progress ta' malaj biex nilħqu ftehim fuq il-pakket li għandna qudiemna fil-Parlament il-progress kien qawwi mill-rapport, l-abbozzi ta' rapporti u l-working documents li preparaw rapporters. Għal-Kummissjoni il-progress ifisser li il-regolament u d-direttiva inkomplu ninegozjawhom bħala pakkett libertà, sigurtà għaċ-ċittadini tagħna huma ż-żewġ faċċati tal-istess munita hemm bżonn ġifieri nadottaw il-proposti sabiex nirriformaw ir-regoli Ewropej dwar id-data protection. Fuq il-data li jiġu proċessati fil-qasam tal-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-ġudikatura għanna ħafna regoli, ħafna strumenti legali it-tul fis seħħ ta' trattat tal-Lisbona jippermetti it-twaqif ta' dan il-qafas għad-data protection nistaw niżguraw li konna livell oli għal data tal-individuali anki billi nirrispettaw u kol il-xol li ridu jamlu il-pulizija u anki l-imħalfin f'mħabba il-kazi li jkunu għedin jatmu fuqom il-qafas ta' bażi tal-protezzjoni ta', ta, ta data issa tista' tkopri id-data personali iktar wiesa biex naqsu differenzi bejn eh, li uħorġu mill liġijiet tal-istati membri. L-status quo eh, ma tantx jgħin dan il-bdil ta' informazzjoni bejn l-istati membri ir-regoli li ħorġu mid-deċizjoni għafas tal-qabel Lisbona li din id-direttiva trid sottotwixxi huwa biex tillimita il-proċessar cross-border. Fil-fatt, l-autoritajt tal-pulizija u tal-forzar tal-liġi mhux dejjem għamlu differenza bejn il-proċessar bejn pajjiż ieħor u dak ta' pajjiż wieħed Mhux dejjem faċli li fix-xogħol li jagħmel ta' kuljum il-pulizija jagħmel distinzjoni bej dawn iż-żewġ modi. Jiġifieri bażi ta' data nazzjonali jista' jkollha xi data personali li tkun miġbura fuq livell nazzjonali jew inkella li tkun ġiet minn stat membru ieħor. Ma tkunx ħaġa effiċjenti li jkollna databases eh, tnej differenti l-istess, tkun ħaġa mhux effiċjenti li napplikaw regoli differenti ta' protezzjoni għal database li tkun unika. Għalhekk id-direttiva tkopri il-proċessar ta' data nazzjonali u anki bej pajjiżi differenti. Din ila samana din it-talba mill-Parlament Fid-direttiva insibu kol l-istess prinċipi ta' protezzjoni l-istess kif insibu fir-regolament. U dan juri u jirrifletti it-talba tal-Parlament biex nestendu id-dejta da dawn ir-regoli ta' protezzjoni għal l-osma li eh, jieħdu ħsieb il-pulizija u anke l-imħalfin f'dan l-abbozza regolament insibu wkoll fil-direttiva li qed nissuġġerixxu il-protezzjoni ta' data by design u default li jinħatru l-uffiċjali ta' data protection li ma jkunx hemm ksur u anki l-estensjoni tal-seta tal-Kummissjoni biex jaddotta deċiżjonijiet għal dak li huma trasferenti ta' eh, data għal pajjiżi terzi dan kollu jenfasizza ir-regoli tajbin biex ikunu ikun hemm dan il-bdil ta' data imma l-protezzjoni tagħhom ukoll. Ma nix ninsow li l-protezzjoni ta' data personali huwa dritt li nsibuh fit-trattat tal-Unjoni u anki fil-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. Għalhekk ir-regoli ġodda ta' data protection iridu wkoll jissu l-istrumenti skont is-setturi speċjalment f'dak li eh, l-eklim sejja it-tret pilastru li kellna qabel. Il-Kommissjoni fi żmien tliet snin imbagħad ikollha tirrevedi u anki temenda atti oħra li ġew adottati mill-Unjoni Ewropea li jirregolaw li proċessar tad data personali mill-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Grazzi. Grazie ħafna, Senjura Kummissarju. Issa għal gruppi politiċi, Sur Kelly, għal grupp tal-IPP, għandek żewġ minuti, Senjur. Grazie, President. Grazzi tal-li tajtni żewġ minuti biex nitkellem fuq din il-kwistjoni tant hija importanti importanti għal kull ċittadin, kull negozju, mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma id-dinja kollha kemm hi. Kenna d-direttiva tal-protezzjoni tad-dejta li kienet pertinenti għal dak iż-żmien. U biċċa minna kienet titratta li proċessar ta' dejta personali min-naħa tal-Pulizija u l-Awtoritajiet ukoll ġudizzjarji Din għandik kienet deċiżjoni qafas. Biz mażmien il-Parlament Ewropew irrealizza li din kienet ma kienitx ġurnata u dejjem tala pa' reviżjoni tagħha qatt ma kienet effettiva daqshekk f'ċerti minn ċerti aspetti għax il proċess sar cross-border eh, kien isir imma fuq il-livell nazzjonali ma kienx effiċjenti. Anki kien hemm interpretazzjoni eh, wiesa ħafna eh, fuq livell ta' stati membri ġifiri kien hemm stati membri kellhom standards għolja oħrajn kienu baxxi ħafna u il-Komissjoni ma kellix regoli ta' implementazzjoni biex ikun hemm dan l-approċ komuni. Kif qalet tajjeb il-Komissjoni bitrattat ta' Lisbona u eh, bl-internet u l-progress ta' dinja kollha dan ir-regolament din id-direttiva redet tiġi aġġornata. Il-Parlament xtaq kieku ah, ikun hemm eh, strument wieħed imma jista' jaċċetta il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament u direttiva. Hemm ħasba fuq ċerti numru ta' aspetti, speċjalment Eh, il-fatt li m'hemmx urġenza qisu fil-Kunsill biex jitrattaw din id-direttiva. Hemm ċertu xogħol li qed isir imma eh, fuq ir-regolament imma xejn qed isir fuq id-direttiva. Għalhekk aħna il-Kunsill nixtiequ li joħorġu eh, mappa, roadmap biex jgħidulna kif se jagħmlu progress, irridu naraw ukoll li x-xogħol isir fuq il- level ta' stati membri biex ma jkonniex diskrepanza ola jew tnaqqis Jekk nagħmlu dan kollu nistgħu nirreġistra progress. Il-Prem Ministru ta' l-Irlanda għalli ġimajlu li, li matul il-Presidenza ta' l-Irlanda għalli assigurani din se tkun priorita matul il-Presidenza tagħna. Grazzi. Kirja Kelly, eh, kirja Tikaw, telna kan ħrisi tis. Eh, Sur Kelly, senjura Tikaw, tixtieq tamillek kartellun blu. kacċettanti sinjur. Senjur Attika, grazzi ħafna, senjur, Sur President. Is-sur kelli nixtieq insaqsieħ. Kieku eh, fil-roadmap mill kunsilli u jrid il-Kunsill toħroġ biha u se jitlob li ikunu klus il-punt il-mod ta' kif dan il-pakket il-ġdid se influenza il-ftejimi differenti internazzjonali, per eżempju dak tal-PNR, tal-SWIFT, U importanti li ħana kunu nafu jekk inti trix li dawn jitħlu biex naraw kif dawn se jaqblu mal-pakket il-ġdid tal-protezzjoni tad-data. Iva, jena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna li għajmet is-senjura, għax irti kun hemm konsistenza fuq kollox, anki jekk ma nistax ngħid x'se jagħmel il-kunsil, imma huwa importanti li dawn l-affarijiet kollha wieħed jikkonsidrom, speċjalment biex jaraw li din hija kwistjoni urġenti sabiex matul dan il-mandat eh, nimxu l-qoddim sabiex fl-aħħar tas-sena d-dieħla bl-elezzjonijiet li jkunu ġejjin fl-2014 ma rridux nħallu ħafna affarijiet importanti pendenti. Grazzi ħafna sur Kelly. Għal-SND issa. Istur Dimitrios Drutzas, grazzi ħafna, President, jiena u kol nixxieq nirringrazzja Sinjora Kommissarju għal prezentazzjoni eh, lilna hawnhekk u dikjarazzjoni li għadha kemm l-amlitinna Jina Jiena naħseb huwa ovvju li naqblu kollha fuq il-protezzjoni tad-data eh, personali taċ ċittadini tal-Unjoni. Naħseb hija kwistjoni kruċjali u rridu verament nkunu serji f'dan ix-xogħol. Nixtieq nenfasizza l darbohra li hawnhekk fil-Parlament Ewropew nagħtu ħafna importanza li lil din il-kwistjoni u għal din ir-raġuni fil-fatt il-Parlament Ewropew se jkompli ikun eżiġenti, se jkun rigoruż viżavi l-istituzzjonijiet l-oħra fl-Unjoni fuq din kwistjoni kollha. Kif inti taf tajjeb, Sinjura Kummissarju, l parlament Ewropew mill-bidunet rrit li jkollna strument wieħed biss regolament li jkun ikopri is-setturi kollha li għandhom xaqsmu mal-protezzjoni tad-data personali. Sabiex? Kemm setturi privati u pubbliċi ikunu fuq l-istess livell inkwantu għall proċessar ta' data mill-naħa tal-Pulizija u l-Awtoritajiet Ġudizzjarji. Sfortunatament mhux hekk sar u issa għalhekk għandna quddiemna proposti għal direttiva u anki għal regolament. Madana kollu aħna il-Parlament Ewropew qed nilqgħu il-proposti tal-Kummissjoni imma ddeċidejna li nirreveduhom u nagħmlu l-approċċ tagħna għabbażi ta' strument wieħed. Pakket wieħed. Nixtieq nefasizza l-fatt li ma jistax ikollna regolament mingħajr direttiva. U sen zommu aħna b'din l-edeja ta' dan il-pakket jikunu niskura kostizenza f'da xol kollu li qed nagħmlu. Illum, Sinjura Kommissarju, permezz tal-prezentazzjoni tiegħek inti konfermajt il-Kummissjoni qed tara dan kollu bħala pakket wieħed, regolament u direttiva flimkien. Hemm minni, Sinjura Kommissarju, meta ngħidlek li manna lebda l-ment x'namlu lil kummissjoni l-kooperazzjonija tajba ħafna bejnietna. U dan huwa punt li rrid nisħaq fuq llum hawnhekk, imma sfortunatament ma nistax ngħidu li l-istess ħaġa qed nagħmluha mal-kunsill. U qed insaqsijien għaliex il-kunsill mawħat naħa tal-kunsill għaliex mux jgħataw biex eh, jirrispondi għal mistoqsijiet orali li aħna namlu laqas biss rispett lej l-istituzzjoni tal-Parlament għalhekk nikkonkludu li l-Kunsill mhux qed jagħti l-importanza li jistħoq ilha kwistjoni tant kruċjali ċittadini bħal din. Il-Kunsill qiegħed jitlajja fuq din id-direttiva qed ikaxkar saqajh. U għaliex il-Kunsill ma jridx ikkopera? qed jirrifjuta jikopera. Nikkonkludi, Sur President, ngħid li l-Parlament Ewropew se jkompli jipproteġi l-pożizzjoni tiegħu bil-kull mezz li għandu eh, possibbli għalih sabiex il-regolament u id-direttiva jistaw jiġu implementati bħala pakket biex kunu nistaw verament nizguraw livell oli ta' protezzjoni tal-dejta ta' ċittadini tagħna. Issa eh, l sinjura Intvelt. Grazzi ħafna bil-mikrofonu, Sinjura. Għal dawk li kienu edin eh, segwu l-elezzjoni fil stati Uniti, eh, jiena jidr li li jisni Clint e, Eastwood. Nitkellem ma xaħat li mux ija tawa Il-kollegi diġa qalu li din l-istituzzjoni sezzom mal pakket iġ regolamentu direttiva fl-imkien. Imma għandi ħaġa xinżit ma dan. Id-direttiva għalina hija kondizjoni prealabli għal iktar kooperazzjoni fil-qasam tal-pulizija u l-ġudizzjarja il-Kunsil irid jifem dan il kunċiet Għax naħseb ukoll irid li navvanzaw bħalma rridu aħna imma l-pulizija u l-ġudikatura kif jistgħu jgħaddu l-informazzjoni jekk m'hemmx protezzjoni ta' din id-dejta. Għalek, jiena li l-Kunsil li mux ijat maħna, inti parir li jiproċedi ta' malajn bid-direttiva. Issa, eh, mux roadmap imma riżultati u riżultati tammalaj jekk il-Kunsill irrit li aħna nadottaw iktar miżuri l kooperazzjoni tal-Pulizija Ġudizzjarja hemm ċertu dossiers li jġuni f'moħħi il-PNR l-ordni tal-investigazzjoni Ewropea għandhom jaġlu bid-direttiva nixtieq infakkar ukoll il-Kunsill li qabel id-direttiva ġifieri d-deċiżjoni qafas li eh, tintuża bħalissa aħna ma votajniex għalija, dak kien qabel Lisbona. Ma aħna għalina l-deċiżjoni għafas miex bizzejiet fl-opinjoni tagħna. Għalhekk hemm bżonn li xejn joħroġ issa ikun ħafna aħjar. It-tieni punt huwa li aħna se bisħiħ biex id-direttiva tkun taqbel mar-regolament. Aħna dizappuntati li hemm żewġ strumenti u mhux strument wieħed biss Għalek nirridu naraw li kunem protezzjoni ta' data fuq livell oli u mod armonizzat. U fl-axar, kollegi, nerġa lura għal referenza ta' Clint Eastwood nerġa' ngħid ħaġa oħra l-Kunsill. Kif għal Clint Eastwood fil-rwol ta' Dirty Harry meta kien hemm Eh, kriminal li kien qed jisfida għal inti u dejjem tistaqsi lilek nifse. Jiena inħossni fortunat hawnhekk il-kruks ta' kollox. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi. Mela, l-Onorevoli Albre minnaħat tal-ħodor. Minuta u 30 sekonda. Grazzi, Sir President. Illum qed nitkellmu mhux biss fuq il-protezzjoni tad-data imma il-ġejni tal-kooperazzjoni bil-Pulizija u l awtoritu Ġudizzjali fl-Ewropa għal snin Ministeri tal-Affarijiet Barranin ridu u baqgħu għaddejjin b'dejta transkonfinali u li proċessar ta' dan dak li għadna dejjem li livelli komuni għal protezzjoni tad-data iridu jibqaw kif inu. Imma il-ministri ta' 27 stat membru mhux qed jikkonsidraw dan imma xorta għadhom għaddejjin b'rikonoxximent konġunt tal-pulizija u anki fuq l-autorita ġudizzjari ta' kull stat membru li hemm differenzi enormi fl-istati membri l-aktar fejn għandha xaqsam il-protezzjoni tad data direttiva abbot fuq dan suppost se toħroġ il-problema ta' dan u dan ikun l-ewwel pass importanti biex ma jkunniex il-perikli qed naraw fil-protezzjoni tad-data hemm riskju li jkun hemm ksur sħiħ imma il-Konsil tal-Ministri qed jirrifjuta li jikopera biex nerġaw namlu mill-ġid din id-direttiva. Għalhekk, sinjuri, leġittimità tal-miżuri bil-Pulizija u l-Ġudizzjarja xorta se nibqgħu nisqu fuq rridu livelli minimi jekk irridu nixprunaw dan. Mela, Issa għanna l-Sur Timothy Kirko pala rapporter tal-UPNR u shadow ta' bosta settura rafet l-Polizija. Din id-direttiva hija essenzjali biex natu spinta l-konfidenza għal ċittadini Ewropej u anke għall infurzar tal-liġi. Meta aħna jkonna l-ola livelli għal pulizija u l-ġudizzjari konna id-demokrazija għal ċittadini Għalek, għanda zewċ għanijiet li niproteġu l-libertajiet ta' ċittadini imma mank billi konna mekkanizmu għall-iskambju ta' data u biex nindirizzaw dawn il-ħtiġijiet jina nemmen li jrid ikun hemm approċċ komuni. Imma ċertament jina nisħa lill membri ta' din il-Kamra li din id-direttiva miex soluzzjoni għal kollox u għal meżuri kollha tal-infurzar tal-liġi dawk li għanna u tal-ġejni. Mardux nitilfu l-ħin biex inkomplu għaddejn biex xogħol tagħna hija responsabilità tagħna biex niproteġu ċ-ċittadini Ewropej. Grazzi. U fissam il-gul. Is-Sinjura Ernst Minuta. Sinjuri, u l-Konsilli mhux qiegħed ta' forsi qed bil-video streaming forsi jixtiequ jiddiskutu jitlu diskussjoni għaf live chat. Jiddispjaċini li l-Kunsill mhux qiegħed taw huma forsi jridu jagħmlu xi ħaġa biex jixprunaw il-protezzjoni ta' data fil-pulizija u l-ġudizzjarju. Il-Pulizija u l-Ġudizzjarja hawnhekk qed naraw fil-każ ta' ċittadini kontra n-nazi, per eżempju, hemm id-data maħżuna irridu li anke l-Pulizija u l-Ġudizzjarja irridu l-istess livelli komuni biex jipproteġu iċ-ċittadini jekk tridu Europol li kollha kooperazzjoni, intom ukoll tridu taraw li tamlu l-almu takom għal kooperazzjoni biex jekk ikonna din il-politika dwar il-protezzjoni ta' data. Mela, fissam il-Kummissjoni kummissjoni l-Kummissarju Damanaki. Grazzi l-kellima kollha għall appoġġ għall proposta tal-Kummissjoni. Juna nixtieq nerġa' nirreferikom għal żewġ punti. L-ewwel xtaqt nirrikonferma li għall-Kummissjoni il-progress fuq din il kustjoni importanti ifisser li se negozjaw iż-żewġ kemm ir-regolament u kemm id-direttiva bħala pakkett. U dan verament rridu nagħmlu Aħna ġadejna minn żewġ leġislaturi minkejja dak li għalunna l-Parlament ma rridu nifuka fuq il-proċedura u nixtieq nikkonferma lil kulħadd li aħna se insistu dwar dan. Aħna se negozjaw kemm l-affari leġislattiva bħala pakket. U mbagħad tieni ħaġa li xtaqt ngħid huwa li aħna se nagħmlu l-almotana biex niżguraw li leġislazzjoni il-ġdida wara trattat tal-Lisbona fuq il-protezzjoni tad-data tiġi ikkonsidrata billi tirreferi għal ftejn kollu li sar għal proposti kollha li huma relevanti għal din il-protezzjoni tad-data. Jina naħseb, Sur President, il-koll dawk li għedinaw jifmu li hija kustjoni importanti għax tirreferi għal drittijiet tal-bniedem, tirreferi għal prinċipi bażiċi li qegħdin fit-trattati u b'xi mod jew ieħor u dawn iridu wasluna d-deċiżjoni tagħna. Naf li aħna waqafna b'xi mod qed niġu blokkati ma' Rritna jirkom il-Komissjoni edaqa u għanda rrida sħiħa biex tikkopera biex aħna nelbu dawk id-diffikultajt kemm mal konsil u anke kemm mal-Parlament u koll aħna nilqaw l-inizjattivi kollha tal-Presidenza Irlandiża jekk il-Presidenza Irlandiża fisem il kunsill trid li eh, nimxu l-qoddim ma nibqgħux din is-sitwazzjoni staġnata. Grazzi. Grazzi l-Komissjon. Eh, eh, dan jikkonkludi dan id-dibattitu issa morru għal punt li għanna il-dibattitu konġunt fuq il-politika tas sajt u fisem il-rapporter għanna l-Grobarġek u Gallagher u Patrao Neves u s-Sinjura Löwen. Mela jina nad il-mikrofonu lil l-ewwel kellim l-ewwel rapporter Marek Josef Grobarczyk.